Mela, il-President riċeva mozzjoni mill-EPFM sur Rosati li ġie maħtur għad delegazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukrajina. Kummenti jekk ġobkom le. Tajjeb, mela, inkomplu, nikkonfermaw mela. U l-Konsil eh, ukoll għandu pożizzjoni fuq ir regolament illi jkun hemm ir rispett